ġida kontra l-abbuż sesswali ta' tfal fuq l-internet. Mela, ħanaddi l-mikrofonu lill-komissarju. Uh, eh, Aziz President, onorevoli membri, l-abbuż ta' tfal, l-abbuż sesswali ta' tfal hija huwa reat mostrus li l-Unjoni Ewropea edda tiħu passi serji dwaru biex eh, titrattaħ kemm eh, online kif ukoll mhux fuq l-internet. Dan jinkludi odda biex eh, intejbu l-effettività ta' risposta tal-istati membri għal dan it-tip ta' rejat u anka biex nifaċilitaw kooperazzjoni internazzjonali. Għalhekk il-Kummissjoni mhix eh, se tipproponi l-ebda emenda fil-futur qarib imma ħati foka fuq il-ħtiġijiet ta' l-implementazzjoni. Hemm studju li qed isir biex jara trasposizzjoni tad direttiva fl-istati membri u r-riżultat il-voti ħajkunu disponibli sa' april u, u wara dan imbagħad nieħdu deċiżjoni dwar jekk għandniex niftħu proċeduri ta' ksur ġodda e, tiġa hemm 11 il-proċedura ta' ksur li huma miftuħa u il-Kummissjoni qiegħda f'kuntatt bilaterali ma' ħafna stati membri biex tiffaċilita ta' trasposizzjoni u in-notifika Em kustjonijiet speċifiċi dwar il-mandat tal-infurzar tal-liġi u l-autoritajiet ġudizzjari biex jam ikollhom aċċess ta' evidenza tal-abbuż sesswali ta' tfal fuq l-internet minn kumpaniji privati f'lokalitajiet ta' ġurisdizzjonijiet differenti. U dan huwa ostakolu kbir fl-investigazzjoni effettiva u prosekuzzjoni ta' dawn ir-rejati illi l-istati membri iridu jgħat t-sikuraw illi biex eh, jikonformaw eh, mal-ħtiġijiet li rispettaw id-drittijiet anka ta' tfal. Eh, dawn ir-reati huma simili simili għal rati oħra li jemi faċilitati fuq l-internet u minħabba l-firxa wiesa tal-internet madwar id-dinja u il risposta tal-Unjoni titqis ukoll il-ħtieġa ta' kooperazzjoni ma' msiħba strateġiċi Ewropej u madwar id-dinja Eh, approċċ komprensiv li huwa essenzjali biex ikun hemm konsistenza anka fil-ġlieda kontra il-kriminalità il-sigurtà fuq l-internet, il-ħarsin tal-konsumaturi, drittijiet fundamentali u il-ħarsin tad data u anka ta' li commerce tal-kommerċ fuq l-internet. L-sfidi ħajkunu meqjusa bħala parti mir riflessjonijiet illi siru fil-pakket eh, tal-suq wahdini digitali U wissa ħan nitkellem dwar um, l-allejati uh, globali li jġildu kol kontra l-abbuż uh, e, e ta' tfal fuq l-internet. Dan huwa għampen mill-ministri minn 54 pajjiż biex jieħdu azzjoni biex l-ONET itejbu l-identifikazzjoni tal-vitma u l-assistenza għal-vitma u mbagħad itejbu l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni u kol kuxjenza u jnaqsu l-ammont ta', ta materjal li juri dan l-abbuż sesswali ta' tfal fuq l-internet. Din l-alenza globali eh, kella suċċess b'ħafna punti l-impenji saru parti mill-politika naturali u L-alleanza globali però għat trit tindirizza numru ta' kwistjonijiet fostom illi ta' sikura li l-pajjiżi kollha ikomplu isegwu il-politika eh, il-miri tal-politika permezz ta' mm, mm, fiduċja reċiproka, rida reċiproka u permezz ta' jnuna għandna nifirxu din bejn aktar pajjiżi u l-alleanza għandha triaġixxi għal teddidi li jeżistu fid-dinja reali u li taddatta risposta tagħhom għal dan. Irridu u kol naħdmu aktar mill-qrib mal-industrija tal-internet li hija lesta li jkollha rwol f'din l-alleanza globali. U Taħt il-fond ta' sigurta interna l-Komissjon ħat appoġġa it-twaqif ta' sħubijiet bejn il-statali u privati anka eh, b-stakeholders importanti u anka ġenziji tal-infurzar tal-liġi ġifiri f'kooperazzjoni fl-imkien u dan taħt il-Connected Europe Facility u l-Komissjoni ħat kompli tiffinanzja il-Network Europow Eh, ta' dawn iċ-ċentri tal-internet li jgħajmu kuxjenza eh, eh, dwar is-sigurtà għall-atfal fuq l-internet madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Sejfer Internet opera u koll fil-27 stat membru u għanda tre tlet elementi l-għennet għanda ċentru tal-għajmin tal-kuxjenza biex jgħati din il kapacita li tfal il-ġenituri u l-allima biex jamlu l-aħjar użu mill-internet tibni fuq e, e, e, ċentri ta' rizorsi msaħħa minn fejn toolkit hemm download, adattati u mibbawta b'kooperazzjoni mal-iskejl u mal-industrija ehm, u it-tieni hemm ukoll ehm, helpline fuq l-internet ta' tfal jippermettilhom jitolbu pariri u anka li rapportaw xi ehm, imġiba u kondotta ħażina fuq l-internet u t-tielet hemm hotline biex nirċievu informazzjoni mill-pubbliku ħarġu dwar dan um, il-pornografija ta' tfal u e, e, dan e, il-hotline u bat jinvestika l-kazijiet, jintraċċa rapport u jaddi l-informazzjoni l-autoritajiet tal-infurzar tal-liġi. Mbagħad jinformaw l isp li eh, tkun qed tospita eh, dawn il-siti u mbagħad tikkoordina wkoll l-attivitajiet. Il-hotlines għandhom Eh, netwerk eh, li hija finanzjati fuq finanzjati fuq livell globali mill-Kummissjoni u fl-aħħar net il-Kummissjoni ħad kompli tappoġġa l-infurzar tal-liġi b'mod aktar effiċenti tal-identifikazzjoni tal-vittmi u ta' min jagħmel ir-rejat eh, anka permessa kooperazzjoni fir-rigward tal-databases li għandhom l-Interpol tagħti aċċess aħjar lill-awtorità l tal-infurzar tal-liġi anka fil rigward tal-evidenza li tkun qed li tkun teżisti eh, marbuta ma' dawn ir-reati. Grazzi ħafna lil kummissarju u issa fisem il-gruppi politiċi ħanibdew mill-PPE l-Onorevoli Holmer għal minuta u nofs. President kollegi, sinjuri l-ONET, Nixtieq eh, nibda billi nirringrazzjak ta' din id-diskussjoni li hija waħda importanti ħafna dan l-aħħar rajna splużjoni ta' dawn l-latti u ta' numru ta' tfal abbużati. L-internet jista' jkun li huwa mm, barka għal ħafna affarijiet għal xogħol imma hija saħta għal vitmi ta' reati. Jiena għandi mistoqsija għal kummissjoni Aħna waqafna illi si u e, nafu illi il-pjattaforma ulanija hija l-internet. Irid ikun hemm issa umani effiċenti biex inkunu nistgħu niġildu kontra din il-forma ta' reata fuq l-internet. Sfortunatament hemm biss tliet persuni jaħdmu fuq livell Ewropew. Ovvjament li hemm in-nies jaħdmu mal-Europol, imma dawn qegħdin jitrattaw kwistjonijiet oħra traffikar tal-bnedmin bnedmin u rejati oħra. Iġifiri jiena il talbateja li kunem bizzejet rizors biex nkunu nistaw nġildu kontra dawn ir-rejati. Tini net l-implementazzjoni ta' direttiva titħaffef l-istati membri u l-istati membri kollha iridu jimplementaw il-direttiva tal-2011. Imbagħad is subijiet bejn l-istat u l kumpaniji privati naħseb li ħaġa ċellent l kooperazzjoni tajba ħafna u l-aħħar punt fil-rigward tal-kodifikazzjoni l-encryption irridu nassikuraw illi e, e, noqdu attenti li ma jkunx hemm spijar u li nigarantixxu ħarsin tal-privatezza. Però noqogħdu attenti illi ma nipproteġux imbagħad dawk li jistupraw u jabbużaw mit-tfal. L-Honorable Grappini għandu uh, blue card l-Onorevoli Grappini. Ħadd tistaqsi. Grazzi ħafna President. Dan huwa suġġett importanti ħafna u naħseb li l-koll eh, aħna konxi mill-abbuż sesswali u l-affarijiet terribli li qed iseħħu ma tfal Dawn qed jiġaluna naħsbu dwar dak li għandna nagħmlu. Jiena nixtieq nistaqsi l-Onorevi Hall Mayer Hemm assoċjazzjoni illi hija finanzjata mill-Kummissjoni li għadna kemm smajna dwarha. Din l-assoċjazzjoni tagħti garanziji f'rigward tal-privatezza minħabba illi ovvjament din qed tiġġestjona data illi issib fuq l-internet. Din l-assoċjazzjoni imsemmija mill-Kummissjoni ħadd garantixxi l-ħarsin tal-data privata Mela, il-membru parlamentari tirrispondi fuq l-internet jekk id-data tal-kumpaniji privati tkun edha tiġi investigata din isseħ permezz ta' akronimi u, u, u kodiċi. E U normalment eh, it-tfittxija ssir meta jkun hemm stupru fuq tfal u abbuż sessuali fuq it-tfal. Imma mbagħad eh, suppost eh, tiġi imħarsa din um, l-informazzjoni. Issa fisem l-SND l-Onorevoli Sipil għal żewġ minuti u nofs. Mela l-abbuż ta' tfal um, hija sesswali huwa xi ħaġa terribili um, sfortunatamente waslu għal um, problemi soċjali, psikoloġiċi u problemi oħra u l-internet eh, sfortunatament huwa lok fej wieħed jifrex dawn ir-ritratti eh, eh, ma l-utenti tal-internet imħabba li dawn l-utenti jagħmlu kuntatti xhur xulxin. Fl-2011 aħna adottajna direttiva biex l-istati membri jkunu jistgħu jiġildu kontra dawn it-tipi ta' reati b'mod effettiv permezz ta' standards komuni u anka permezz ta' penali adattati u anka dispożizzjonijiet uniformi tal-ġlieda kontra dawn l-atturi ta' dawn ir-reati e, irridu però ntejbu l-kompetenza tal-medja dan il-kontenut fuq l-internet jista' jiġi blukkat ma eh, hija xi ħaġa transitorja di. L-importanti huwa li l-kontenut jiġi eliminat biex inħarsu lil vittma u l-fornitur privat m'għandux jitħalla waħdu eh, li jagħmel dan. L-affarijiet iridu jiġu implementati tajjeb, ġifieri il-direttiva tiġi implementata tajba u l-dire 11 eh, l-Stat membru sissa ġi notifikat mill-Kummissjoni dwar it-traspożizzjoni ta', eh, ta din il-direttiva u anka dwar ksur eh, anka eh, f'Ċipru kien hemm xi problemi u pajjiżi adotta leġislazzjoni f'Novembru tas-sena l-oħra biss jiġifieri mingħajr il-ħtiġa ta' itraq ta' notifika lill-Kummissjoni illi stati membri rremlu l-homework tagħhom u l-Kummissjoni pala il-gwardjan ta' trattat ukoll trid tagħmel xogħol, m'għandix toqgħod lura li wid nejn dawk l-istati membri li ma jimplementawx um, dan u l-Kummissjoni se toħroġ ir-rapport u jien ħarqana ħafna li naraħ dan rapport. ħanara fiex wasanna fit-trasposizzjonijiet l-abbuż mhuwiex virtwali fil-verità, iseħ fid-dinja reali u hija xi ħaġa eh, mostruża kif il-problema hija trattata b'modi differenti fl-istati membri u anka njorata f'xiħut mill-każijiet. Grazzi ħafna. Hemm um, blue card mill uh, uh, Sinjura Holman. Uh, jien ħan permetti għax mista titkellem fid-dibattitu l-onorevoli. Anzi, bl-eċċessjoni għax is-soltu min ikun tkellem ma jerġax jitkellem biex jagħti il-blue card. Inti temmen tistaqsi il kelliema illi il-Google il google ma jista' jagħmel xejn jekk dan għandu kontenut pornografiku ta' tfal mandomx eh, eh, eh, jaqbdu neħu drittijiet ta' dan jew għandhom bżonn joqogħdu jistennu in-notifika tal-Kummissjoni. Jiena naħseb li fir-rigward ta' reati serji, reati serji, il-kumpaniji privati li jdu jġorru responsabilità tagħha u jaġixxu mhux qed nitkellmu fuq privatezza f'dan ir-rigward. Mela, il-membru parlamentari issa tirrispondi kull ċittadin jekk huwa jew hija kombinazzjoni jisib dawn eh, il-ritratti suppost li jintervjeni imma meta diskutejna direttiva innutajna illi barra il-kazijiet ċari hemm oħrajn li ma tantx huma ċari u huwa f'dan il-każijiet illi jrid ikun hemm il-possibilità li l-awtoritajiet pubbliċi jintervjenu. Grazzi ħafna il-kellima li jmiss fisem li CR l-Onorevoli Kerkop il-kejl ta' soċjetà huwa kemm kapaċi jiproteġu l-min u ma jistax jiproteġu li l-nifsu. U hemm punt ta' fej l-affarijiet jidru ċari komix jew eh, tajbin, irridu namlu minn kollox biex neradikaw dan it-tip ta' rejat u niproteġu tfal mill-ħsara. Il-dritt tal-privatezza u tad-dejta privata mhumiex relevanti f'dan il-każ u meta nistaqsu l-Komissjoni xiri tisir. E, e, e, il-risposta għandha tkun kull ma umanament possibbli. Irridu niġbru lil daw kollha interessati biex ninvolvuhom, nimblukkaw u neħħu dawn il-ritratti u intella u dim il-ġustizja l-atturi ta' dawn il-reati. U naraw li għanna l-lodda għal dan, bat li l-vitmi rridu ntuħom l nuna meħtieġa biex jħossu għom ħarsin. Hemm wis dark corners fil-internet u ħafna mill-affarijiet mostrużi qed iseħħu hemmhekk. Importanti li aħna nipproteġu il-tfulija ta' tfal tagħna. Grazzi ħafna għal liberali, għal grupp tal-liberali, l-Onorevoli Grisbeck għal żewġ minuti. Grazzi, President, kollegi, xi ftit żminilu fil-Kumitat tal-Libek fl-imkien mal-kollegi waqt dibattitu eh, eh, importanti dwar eh, il-ġlida kontra reati fuq l-internet. Smajna statistika atroċi, disgustanti fuq it-tfal. 4 miljun stampa ta' pornografija li tinvolvi it-tfal u tfal qed ikunu żar ħafna fil-fatt 10% iżar minn sentejn u anka violenza f'dawn ir-ritratti E, e, xi ġimgħat ilu fil-fatt minħatejja l-inqas kont qed nipprova nifhem x'qed iseħħ fuq id-dark web u nitallem eżattament e, dwar din id-dinja daqshekk korribbili, daqshekk perikoluża għat-tfal. It-tor u l-free net issa ġew infiltrati minn dawn il pedofeli u aħna ma nistgħux nibqgħu bidejna fuq iż-żaqna rridu nagħmlu xi ħaġa. Hemm rapport li juri illi fl-2014 kien hemm żieda ta' 100 fil-mija tal-dan eh, il-kontenut pornografiku eh, tal-pedofili u dan il-kontenut issa qiegħed jiżdied eh, u hija lek ta' tħassib aktar minn qatt qabel u fid-demokrazija tagħna sa ridu naraw kif se nirrispondu għal din il-problema l-ewwel net. Jista' ikonna valwazzjoni tajba tad-direttiva f'dan il-qasam it-trasposizjoni, l-iskadenza ta' trasposizjoni kienet eh, Diċembru tal-2013. Il-Kummissjoni nixtieq infakkara biex tatina l-informazzjoni dwar dan u tkun ta' sow gwardjan ta' trattati x'qed iseħħ dwar iż-żieda tal-kompetenzi li hemm maqsuma bejn it-task force, stazzjonijiet fil-Europol u anka iċ-ċentru tal-ċiber kriminalità x'qed iseħħ hemmhekk. Sfortunatament inti laqa' semmejtomna dawn irridu nagħmlu ħafna aktar biex niblukkaw dawn is-siti u e, e, inneħuhom kompletament meta nkunu nafu li hemm dan il-materjal pornografiku daqs ikorribli fuq l-internet. Il-kellim li mis għal Gue NGO il-Martina Anderson e, jiena kontenta illi għanna din id-diskussjoni hemm bżonna ta' proposta minnaħa tal-Kumitat Libe. Din hija kwestjoni kbira huwa qasam irridu nħarsu leħ mill-eruq tiegħu. U dan huwa l-unika mod li aħna nkunu ċerti li tfal huma mħarsin, imħarsin. Ma ninsawx li tfal għandhom l-smartphones fil-boot. Irridu jkunu konxi mill-perikli, irridu naraw aħna wkoll il-perikli li fuq il-medja biex inkunu nistgħu ngħinu tfal jieħdu prekawzjoni, irridu nassikuraw li ġenituri u l-allima għandhom il-ħiliet li jinformaw li tfal u eh, naraw naraw fejn hemm eh, internet protett, għajmu eh, l kuxenza jiena fl-Irlanda ta' fuq dan l-aħħar kienem eh, ritratti ta' tfal li kienu innoċenti li jintużaw b'mod ħażin. 734 ritratt ta' tfal tal-primarja li kienu edin fuq eh, il-siti tal-pedofili. Xi ħaġa li tixxukjana din. Irridu noqogħdu attenti anke meta nitkellmu dwar il-kodifikazzjoni. Ħafna jemnu li min upload jom daw għandu jiġi arrestat. Irridu noqogħdu attenti anke min ikun xkun is-sit ta' dawn ir-ritratti u kif dawn ġew ippreparati dawn ir-ritratti kemm jekk ikunu legalment, kif ukoll illegalment għal ħodor għal żewġ minuti. L-Honorable Lambert. Thank you, President. And I think all of us will welcome the review. Grazie, President. Ektar tard din is-sena se jkollna aħbar b'rabta ma' dan is-suġġett u ninkwetaw meta nisimgħu illi mhux l-istati membri kollha għamlu trasposizzjoni ta' dispożizzjonijiet. It-tneħħija ta' kontenut eżistenti fuq l-internet hija kwistjoni importanti. Direttiva tagħmilha important ukoll evidenti illi iva jrid ikun hemm azzjoni u jekk l-istati membri jazlu li jimblokkaw xorta irridu nkunu ċarti legalment fejn edha responsabilta u għallura dana iwieġeb il-mistoqsija li smajna qabel dawk li provdu s-servizz jew oħrajn hemmhekk irridu nkunu ċari xie tkun l-azzjoni tagħhom mill-aspett legali biex bekk niċċaraw l-aspett ta' responsabilta nilqaw kol il-fat eh, jew anki nistiden il-Komissjoni biex tajdinna aktar dwar ftejimit ma' pajjiżi terzi fejn insibu ċertu siti u kif nistgħu nsegu tali problema. Nafu li dawn iġbijat ta' tfal m'għandhom ikunu aċċettabbli imkien bl-ebda post l-abbuż ta' tfal ovvjament blebda mod mu aċċettabbli. U allura irridu naqdu flimkien xi azzjonijiet li qed nieħdu fuq dawk vulnerabbli, pereżempju miżuri li hemm rapportaġġ ta' dawk it-tfal li qegħdin jgħibu. Irridu nagħlqu wkoll il-lakuni fis-sistema tal-ażil u m'hemmx dmir fejn wieħed ikun jista' mbagħad isegwi il-każijiet ta' tfal li jgħibu. Mbagħad eh, kif semma l-kollega hemm il-kwistjonijiet fejn aħna aħna natu seta li żgħażagħ li tfal biex huma jarfu ir-riski involuti. Ċertament il-ċentri ta', ta internet bla periklu importanti biex ikonna punta kunta ta' tfal li ma jistawx jew mhux se jgħidu dawn l-affarijiet l allema u l-ġenituri tagħhom. Iżda wkoll irridu wkoll nitkellmu dwar edukazzjoni dwar is-sess biex bekk it-tfal sew jifmux qed iseħħ. Grazzi ħafna jgħid il-President. Mela, għandek eh, karta blu tiwieġeb Iva mela jekk joġbok il-kollega. Grazzi għall-opportunità li tajtni President kollega inti semmejt illi traspożizzjoni tad direttiva hija xi ħaġa importanti iżda ħafna gvernijiet ta' ċertu stati membri qegħdin eh, ikaxkru saqajhom jew ma jagħmlu xejn f'dan ir-rigward. Inti semmejt ukoll il-kollaborazzjoni ma' pajjiżi terzi. Din hija pjuttost diffiċli xi kultant u allura Hawnhekk qed nitkellmu bleħen wieħed iżda xinu għal raġuni għalfejn il-gvernijiet mhux qed jieħdu azzjoni f'ċerti stati membri. Tweġiba. Iva, il-rapport mill-Kommissjoni se jċara għalfejn xi stati membri qegħdin jieħdu tant żmien biex jimplementaw id-direttiva. Naħseb illi għal xi wħud hija kwistjoni jekk dana kollu jaqbilx mal-liġit nazzjonali fejn forsi kollhom isidu l-pini involuti, iżda jiena nistaġeb fejn nara li stati membri eh, bħal fil-każ tagħkom eh, m'għamiltu xejn. Hawnhekk qed nitkellmu dwar il-ħarsien ta' tfal u dejjem irridu nsaqsu l-kollegi tagħna fil-Parlamenti Nazzjonali biex huma jsaqsu il-mistoqsijiet tagħhom ukoll għalfejn dana kollu mhux qed jiġi traspost. Grazzi ħafna. il kellim li missa minuta. Grazzi ħafna President, Kommissarju. Għanna għonek nitu opportunita għalix irridu naċċettaw ukoll illi għanna l-iżviluppi fin-negozji, però fl-istess waqt hemm dawk illi qegħdin jisfruttaw it-tfal online. Dan huwa qasam fejn irridu naħdmu flimkien biex ikollna soluzzjonijiet u niġġieldu kontra abbuż bħal dan. Fil-kostitwenza tiegħi fl-Irlanda ta' fuq kien hemm rapport indipendenti dwar l-isfruttament sesswali ta' tfal f'Novembru 2014 minn Kathleen Marshall. Hawnhekk rajna li f'ċertu każ kien hemm rapport minn skola fejn kien hemm sitt ftit każijiet ta' grooming online fl-aħħar erba' snin. U eżempju ieħor kien faċilità għal żgħażagħ vulnerabbli. L-abbuż online kien żied minn ħames każijiet fl-2008 għal 22 każ fl-2013. U l-aħħar survey li sar fil-Olanda ta' fuq wurina u koll illi għanna ħafna zazah illi u koll esperienzaw il-grooming u il-President jgħid li kellima li trid ittemm. Irridu naċċertaw li tfal tagħna ikunu jistgħu jindirizzaw il-problemi li ltaqgħu magħhom fuq l-internet. Ista' naraw ukoll li dawk li jmexxu l-internet u l-kellima titla fil mikrofonu Exaggerated, yeah. Um, der nächste Redner für eineinhalb Minuten ist Tadeusz Zwiefka. Issa jmiss l-Onorevoli Zwiefka.

U ma xi ħaġa li jixxukjawna l hija importanti ħafna li l-Parlament Ewropew beda din id-diskussjoni ma naftit ħin biex niddiskutu u anka dan idejjaqna aħna rridu nirreaġixxu anka għar rapport tal-Europol illi jgħid li hemm żieda f'din it-tip ta' dan it-tip ta' rejat. iġifieri e- e- e- ma tantx hija effiċjentilx li dan li qegħdin nagħmlu kontra dan ir-rejat u minn qara r-rapport jifhem tajjeb flima direzzjoni miexi eh, eh, u qed jiżviluppa eh, din it-tip ta' kriminalità wieħed jista' anke jagħmel kuntatt ma' pajjiżi oħra, jagħmel il-pagamenti permezz tal-gżejjer tal-Kejmen biex ikollu aċċess għal dawn is-siti, jiġifieri, jiġifieri persuna tista' għanzi eh, eh, eh, tikri dawn is-servizzi sessuali, għalek għanna bżon aħna li konna armonizzazzjoni legali biex niġildu kontra dawn ir-reati, rridu nżidu l-kooperazzjoni illi teżisti tal-dawn eh, l-organi li għedin jġildu dawn il-rejati, din il-kriminalità, u mux għedin nitkelmu bis dwar eh, il-blokkar tal- u l-proibizjonijiet imma l-edukazzjoni u koll u għalek jena eh, naqbel ma' rezoluzzjoni jekk kulħadd ħajesaġera, allura ħajkonna problemi mal-kollegi kollha jgħid il-kellemi illi jiġu lek biex jivvotaw għal minuta u nofs milli jam dalli. Grazzi ċer, grazzi kummissarju. Qegħdin nitkellmu dwar miljuni ta' ritratti online ta' pornografija ta' tfal. Aktar minn 70% minnhom ta' tfal ta' anqas minn 10 snin dan huwa ħiel żgħir tar-realtà għaliex qegħdin nitkellmu dwar attività illegali li tagħmilha impossibbli jew diffiċli ħafna biex niddeterminaw bl-eżatt in-numru ta' tfal involuti. hawnhekk qiegħda nitkellem bħala rappreżentant tal poplu imma fuq kollox qiegħda nitkellem bħala omm għaliex hemm eluf ta' tfal bħal ibni li huma vittmi ta' nies kriminali u iva għandna d-dover li nipproteġu lit tfal u nofrulhom ħajja serena fejn jilagħbu ma' tfal oħra u mhux inħallu lil min jisirqilhom l innoċenza tagħhom l-internet huwa sors imprezzabbli ta' informazzjoni imma huwa wkoll meqjus bħala l-mezz ideali għal min irid iqassam u jiddownloadja ritratti pornografiċi ta' tfal b'mod anonimu. ifisser li naqbdu u nimblukkaw jew nillimitaw l-internet? ċertament dik mhijiex is-soluzzjoni. hemm bżonn li l-unjoni ewropea tiffoka fuq żviluppi teknoloġiċi bħad darknet is suq illegali online li jiġi aċċessat minn infrastrutturi anonimi bħal tor network f'novembru li għadda l-istati uniti u anki l-unjoni ewropea naqdu flimkien fl-operazzjoni onimus kontra dawn l-infrastrutturi. hemm bżonn li nespandu ħidmiet globali bħal din biex nittargetjaw il pornografija ta' tfal online u hawnhekk nappella wkoll lill kummissjoni ewropea biex tadatta d direttiva two għal dawn ir realtajiet ġodda ħafna drabi ngħidu li t-tfal huma l-akbar riżorsa li għandna u fl-istess ħin id-drittijiet tagħhom jiġu injorati. il marka li jħalli fuq it-tfal dan l-abbuż hija għal dejjem għaliex dak ir-ritratt u dak il-filmat jibqa' jiġri magħhom. Grazzi, l-Onorevoli Škripek. Z nástupom týchto nových technológií nám tu vyrastá generácia mladých. Grazie, hafna prezident dawn it-teknoloġiji ġodda naraw illi ġenerazzjoni ġdida ta' tfal illi huma aktar konxi ta' situazzjoni mill-ġenituri u l-allima tagħhom stess. Bekk huwa essenzjali allura illi l-allema u l-ġenituri jkunu vigilanti. Pero jkun hemm każijiet fejn iva tfal ma jkunux jafu dwar il-perikli involuti meta huma jikkomunikaw ma' persuni fuq l-internet jew meta huma iżuru ċertu siti tal-internet. Pala membru tal-Parlament sta Slovakkja jiena diġa referejt għal din il-problema fil-medja tagħna nazzjonali, il-kampanja tiegħi jridet tintroduċi ħarsin legali għat-tfal minn tali kontenut perikoluż. Aħna ġbarna ħafna firem matul din il-kampanja u jiena allura nista' ngħid illi konvint illi il-ġlieda trid tibda fil-medja u anki nittu passi leġislativi. Issa jmiss l-Onorevoli Wikstrom. Grazzi, President. L-abbuż ta' tfal u sfruttament ta' tfal fuq l-internet hija xi ħaġa li dejjem qed issir aktar serja. Il-vitmi huma dejjem iżar u iżar fleta u fl-2011 adottajna direttiva biex niġġieldu l-abbuż sesswali ta' tfal fuq l-internet. Issa il-Kummissjoni trid tressaq dan ir-rapport biex bekk ikonna odot konkreti li huma tassew utli. Report waħdu, rapport waħdu mhux bizzejiet. Irridu miżuri konkreti biex nindirizzaw il-problema għaliex kemm il-darba naraw id-dbatija li tali xbijat joħolqu. Irridu nħejju l-tfal tagħna għal ġejjini il ġejjini tagħhom se jkun diffiċli huma huma l-futur tagħna bekk flimkien irridu tassew eh, nindirizzaw tali problema. Grazzi Tali zammejt mal-ħintija kajt il-President l-Onorevoli Robes, sajk joġbok. Ačiū President. Pajis waħdu ma jistax jiġġieled dan ir-tip ta' rejat għaliex l-internet bla frontieri u allura l-istituzzjonijiet tal-infurzar tal-liġi mhux dejjem ikollhom riżorsi meħtieġa sabiex jidentifikaw tali rejati u jwaqfuhom. Bekk, jekk irridu nbidlu s-sitwazzjoni, irridu nżidu responsabilta għal tali reati. Iżda naċċertaw li jkun hemm ukoll finanzjament adattat għal tali istituzzjonijiet. Ikonna taħriġ għal uffiċċji tal-Unjoni Ewropea u anki fuq livell nazzjonali biex bekk ikun hemm kooperazzjoni aħjar tal-istituzzjonijiet tal-Istati membri l-informazzjoni trid tasal fl-istituzzjonijiet involuti mal-arkem jista' jkun bħala evidenza u bekk irridu naġġurnaw ukoll il-pjanijiet ta' reazzjoni immedjati. Grazzi. Għandek karta blu, jgħid il-President, mill-Onorevoli Mussolini. Tista' twieġeb? Iva, l-Onorevoli Mussolini. Grazzi President, dwar l-aħħar intervent, jiena insaqs il-kollega, forsi pala liġi Ewropea għanna jkonna faċilitazzjoni għall aċċess ta' denunzja ġifiri fil-paġna ta' tfittxija ikunem post fejn wieħed jista' direttament iħabbar il-kontenuti pornografiċi li wieħed isib fuq l-internet. Tweġiba jekk joġbok? Grazzi kollega għal din il-mistoqsija. Naħseb illi neħtieġu nużaw kwalinkwa mezz possibbli biex niġġieldu tali reati, namlu konsultazzjonijiet mal-esperti biex naraw li kollox ukoll jagħmel sens mill-aspett tal-finanzi u anki konna studju fir-rigward ta' dan. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa jmiss l-onervoli kapel għal minuta. Grazzi, President. l abbus sessuali ta' tfal fuq l-internet huwa rejat serju ħafna. Immaġini u videozi jiċċirkolaw. Kien hemm 4 miljun video li ġew identifikati 70 fil huma ta' eta żgħira u allura dawn iġbija drammatiċi jibqgħu għal dejjem. U allura irid ikonna l-aqwa prassi biex nindirizzaw dawn is-sitwazzjonijiet, ġifiri fejn ikun hemm kuntatt dirett b'element sesswali bejn it-tfal u l-adulti u allura anki s-servizzi segreti jridu jipparteċipaw, irrid ikun hemm azzjoni u jkollna wkoll budget b'saħħtu 50 miljon iridu jiġu wkoll iddedikati għal Fond Globali għal ħarsin ta' tfal. Hija ħasra li direttiva ma ġietx implementata kif suppost fi stati membri, aħna din indirizzaw it-terrorizmu bħalissa u allura wkoll irid ikollna approċċ koordinat fost l-awtoritajiet tal-liġi fl-Ewropa biex bekk nindirizzaw il-problema. Grazzi ħafna. Minuta u nofs issa jmiss l-Onorevoli Diaz de Mera. Grazzi, President. Aktar minn miljon ġbija tal-pedopornografija edha fuq, edin fuq l-internet u bejn 50 50.000 u 100.000 u man voluti f'dawn l-attivitajiet kriminali minħabba l-organizzazzjoniet kriminali involuti. U allura direttiva attuali u l-alleanza globali u importanti ħafna biex nindirizzaw din it-teddida li dejjem edha Bek neħtieġu jkollna approċċ komuni biex nikkoordinaw l-azzjoni bejn il-pulizija, l-istituzzjonijiet tal-liġi biex inħarsu il-vittmi u naqbdu eh, dawk li wet u reat. U allura tkun garanziji għal prevenzjoni ta' tali reati kif ukoll meta niġu data illi tinġabar mill proċedimenti eh, legali inkunu nistaw u kol dejjem inħarsu l-tfal u nużaw teknoloġija biex neliminaw l-isbali li nistaw niltaqgħu magħhom hemm problema tekniċa iżda eh, irridu kon eliminaw il-URLs illi jġorru tali kontenut u niġġildu il-finanzjament tal-pedopornografija. Siti u anki distribuzzjoni ta' tali ġbijat. U dawk li nizlu dawn il-ġbijat mill-siti peer-to-peer u kollox irti seħ fil fihdan koordinazzjoni internazzjonali mal autoritajiet involuti, il-settur privat, soċjetà ċivili, partikolarment inkatru l-irwol tal-Europol u l-EC3, Eurojust, kif ukoll il-finanzjament tal-Unjoni Ewropea biex nidġildu l-abbuż online tat tfal. Grazzi ħafna. Għandek blue card mill-Onervoli Borgen tixtieq twieġeb? Għandek karta blu. Karta blu, iva twieġeb. Grazzi. Tkellimna dwar il-ħarsin legali u l-ħarsin tal-pulizija. Iżda iżmin li jkollna bżonn biex tassew inħarsu it-tribunali, eh, dana kollu mux sejħares il-vitmi u għallura inti taħseb illi forsi jista jkonna proposta bħala suġġett obbligatorja fl-iskejjel. Grazzi. Sin duda ke Iva, l lebda dubju l-edukazzjoni sessuali hija odda waħda, però mhux l-unika odda li nistgħu nużaw. Ovvjament dak li għanna bżonn huwa li nindirizzaw eh, din il-kwistjoni fl-iskejjel Għal nkun nistgħu nindirizzaw il-problema u anka naħdmu mal-vitmi naħseb il l-inizjattivi kollha tal-pulizija għandhom jintużaw u anka inħarsu il-vitmi dawn huma vitmi speċjali huma tfal u għalhekk ħaqhom l-aħjar protezzjoni possibbli. Kollegi, naddu għal proċedura KHDI. Għandi lista twila ħafna u sfortunatament ma nistax nilqa' talba ta' kulħadd sa niprofa nagħmel distribuzzjoni ġusta bejn il-gruppi differenti. President, tlifna ħafna żmien matul dawn l-aħħar 10 snin u jekk ma nħidux azzjoni sa nkomplu neħlu il-ħin issa għandna d għandna darknet u għalhekk irridu nibdew dan l-eżerċizzju fl-istat membri differenti. Irridu kol u kuxjenza bejn il-ġenituri u t-tfal inħarġu l-għallima b'mod aħjar u anka ikonna hotline fuq livell Ewropew fuq din il-kustjoni. Irridu ikonna filtrazzjoni ħjar tas-siti u nużaw ir rizorsi ta' Europol li huma patetiċi, irridu nżidu dawn ir-riżorsi sabiex nkun nistgħu ntejbu s-sitwazzjoni nkunu f'pożizzjoni aħjar illi insibu lill-vittmi biex inħarsu dawn it-tfal rridu nieħdu azzjoni aħna para politikanti kif ukoll fis-soċjetà ġenerali. Grazzi ħafna l-kellima li l-kellim li miss is-Sur Richard Howard. Sur President, ma tul din il-ġimgħa iċċelebrajna il-ġurnata favur internet sigur hemm ħafna hotlines li qegħdin jintużaw bħalissa sabiex dawk li wettqu dawn ir-reati jiġu identifikati. Il-IDWF neħħit iktar minn 13 il stampa minn fuq l-internet u nafu li wkoll li kienem anka każijiet storiċi ta' din il-problema fil-snin 70. din il-ġurnata fakritna illi eh, iż-żazax stess jafu li jistaw jħolqu din il-komunità, u lekk aħna nistaw natuhom lodda li tippermettilhom jħolquha. Il-kellim li miss Grazzi ħafna. Sur Kummissarju, jiena nixtieq nirringrazzja aktar rapport tiegħek jiena naħseb li l-Kummissjoni l-Parlament u l-Istati Membri differenti jridu jingħaqdu flimkien dan għaliex l-Internet m'għanduq l-ebda frontiera. Kummissarju, inti semmejt numru ta' opportunitajiet, possibilitajiet, implementazzjoni, ta' direttiva ta' 2011 per eżempju, però hawnhekk ma' valutazzjoni dettaljata ta' din id-direttiva għaliex sa' mux mhux qegħdin nipproponu regolamenti differenti jew direttivi ġodda, però nixtieq nkunu nafu kif din id-direttiva preżenti qiegħda taħdem kemm jeffiċenti u meta nqisu li l-vittmi dejjem qegħdin jiżdiedu huwa importanti għalhekk illi dawn eh, Anzi, huwa importanti li nqisu li dawn il-miżuri s'issa mhumiex biżejjed qegħdin jaqgħu lura u dawk li qegħdin jabbużaw it-tfal eh, qegħdin iktar u minna għalhekk sa nagħmlu biex nżidu l-kuxjenza pereżempju fuq ma' tfal, ġenituri u anka fl-iskejjel. Grazzi l-kelima li mis, Is-sur Tomazic għal minuta. Anzi, Sinjura Tomazic. Grazzi. Fil-Kroazja fl-2013 20% tal-tfal li jużaw l-internet irċevew xi tip ta' teddida sesswal minn fuq l-internet u 35% ta' dawn it-tfal eh, esperjenzaw sitwazzjoni bħal din. U għalek, meta nissimaw fuq dawn il-figuri niftakru li du nifokaw fuq il-kuxjenza ma' tfal manka mal ġenituri ma rridux biss nirreagixxu manka niprevjenu. Tifel jew tifla li tkun taf x'inhu eżattament il-perikli tal-internet uh, ifisser li għandu nqas ċansi li jkun vittma. Irridu nużaw is-sistemi tal-internet biex nirrap nesportaw sistemi bħal dawn, bħal per eżempju sistema ta' red button li għanna fil-Kroazja. Grazzi ħafna l-kelima li jmiss għal minuta għanjazzju Koral. Komissario Stylianides. Bene kollegi, qua... Eh, Grazzi. Aziz kollegi smajna il-figuri minnaħa tal-Europol. Problema li diffiċi ħafna li nsolvu. Għaliex din turi il-naħat negativi tal-internet fuq naħa għanna strument għodda illi jippermettina namlu affajt li qabel ma stajniex namlu, pero issa għanna deep web u koll għanna darknet. net affarijiet li huma li l mill-kontroll tagħna għandna mm, reati serji ħafna tfal taħt is-sentejn u anka minuri li huma vittmi ta' din il-problema u għalhekk idu niftakru l-istrumenti li għanna bħalissa mhumiex bizzejet u għalek iridu nsibu ktar soluzzjonijiet. Grazzi, sur Kora u l-axħar kellim. is sinjur Anna Saboska għal minuta. Grazzi. Ħafna, Sur President, jina nishtiq nirringrazzja il sinjura Holmeiner tal-li tkelmet fuq eh, l-aġġornament tal-leġizlazzjoni preżenti u fuq l-implementazzjoni fuq l-abuż sessuali. Il-Kummissjoni tibda kampanja illi tejn l-tfal sabiex ikunu iktar konxji tal-perikli hemm fuq l-internet kif ukoll mal-ġenituri. Fi Slovakkja kampanja li sema Do you know what your child is doing illi talmek x'inhuma il riski ta' l-abbuż sesswali fuq l-internet, il-droga kif ukoll l-alkohol u kampanja bħal din edha timprevjeni li konna iktar vitmi, u għalek għanna jkonna kampanja simili fuq livell Ewropew nifinanzjaw proġetti li jimxu fl-istess direzzjoni. Grazzi ħafna tal-li zammejt mal-ħin, issa naddi il-kelma lura lill-Komissarju biex nalqu dibattitu Grazzi, Sur President, Onorevoli Membri, kollegi, jiena nixtieq nirringrazzjakom talli iddiskutejna flimkien din l-sfida. Sfida importanti ħafna. Kif tistaw tifmu l-Unjoni Ewropea diġà ħadet numru ta' miżuri biex tindirizza din il-problema ta' abbuż sesswali ta' tfal fuq l-internet però sfortunatament il-ġlieda biex neqirdu dan ir-reat gravi ikra għadal bot. U għalhekk ridu nirriflettu fuq politika li tista' toħloq ċerta bilanċ bejn id-dritt għal privatezza mal-sigurtà taċ-ċittadin Nizguraw u kol li konna investigazzjoniet effettivi kif ukoll prosekuzzjoni ta' dawk illi u dawn ir-reati dan huwa dmir pożittiv tal-istati membri illi niżguraw il-ħarsin tal-drittijiet fundamentali tat-tfal. Punt wieħed li nixtieq insemmi wkoll kif is-semma diġà Għanna bżonni li konna iktar persuni li jaħdmu focal points fl sitri 3 per eżempju. U għalek il-Kommissjoni hija favur il-tisħiħ tal-Europol. Dan huwa aspett kritiku il-koll qegħdin ngħidu l-istess ħaġa. Però nkompli nisħaq illi din il-ħidma hija il-bot li tkun kompleta. Din il-kustjoni li tant tweġġana u li fuqa san komplu nikkoperaw biex inkunu nistaw inkomplu nħolqu kuxjenza fuqa, grazzi. Grazzi ħafna għal-Komissarju.